tal-pajjiżi il-ġodda Kroazja u naħseb li ħanaħdmu flimkien tajjeb jena smajt b'attenzjoni għal dak li għat u jiena għandek kull fiduċja li l-kwistjoni ta' koezjoni tkun ħaġa diffiċli għall presidenza issa dwar li naħta fuq naħat isfel tal-Unjoni jkunu iżin maqodin aħna għandna noqogħdu attenti fuq da. Għamilt referenza għal bżonn ta' Ewropa ta' sigurtà dik hija eh, ħaġa li Bulgarija, Kroazja u Rumanija tridu wkoll jingħaqdu f'Schengen biex nispera tkun tgħinu biex eh, l-Ewropa tkompli timxi fuq żewġ triqat. Għandna bżonn Ewropa b'saħħitha li tkun sieħab globali. U uh, kien punt validu ħafna li għajjimtu. L-aħħar point huwa l valur l-Ewropa ta' valuri komuni. Hemm diversi kwestjonijiet ovvjament ħaġa li għajmet minn kollegi ħafna għasta soddisfazzjon fit-traqat anki fil-Rumanija nifissa Hemm kustjoni ta' stat ta' dritt u ukoll għamil referenza bi stat ta' dritt bħala xaħġa ta' sussidjarita fl-Unjoni Ewropea. L-wihet jisma' dak li għal għalihom ċittadini hija tajba biex biex tiżguraw li t-zommu l-istat ta' dritt fajjiskom. Għorri Fri Rodrigo sal 10 minuti. Signora, signora, eh, Prim Ministru, kollegi il-presidenza ta' Rumanija tkun l-ewwel waħda ta' pajjiż ta' pajjiż tagħkom. Ma tkun ukoll l-aħħar presidenza qabel elezzjonijiet Ewropej. Għalhekk ħad tkun presidenza importanti ħafna. Jiena nixtieq nifoka konkretament fuq il-summit sinju għax huwa l-aħħar opportunità biex inkunu nistgħu nipproġettaw Ewropa differenti għaċ ċittadini konja. L-Unjoni Ewropea qabel l-elezzjonijiet. Għalhekk jinxtieq ngħid fuq dak li qed nippretendu. Għal mm, tip ta' Ewropa li aħna nixtiequ nipproġettaw bil nużaw is-summit. Naħseb li għandkom il-prioritajiet tajbin biex ikonna għaqda fost l-Ewropej, koeżjoni bla dubju hija l-kelma eh, ewlenija ekonomika, politika u soċjali, il-koezjoni eh, aħna naqbdu maqom. U nkom qed provaw li din tkun ħaġa konkreta li jkun hemm pilastru soċjali tradott għal liġi Ewropea u strumenti finanzjarji Ewropej b'saħħithom. L-untini ħaġa huwa li jkun hemm ftejin minn qabel fuq il-budget multianwali fej ikonna koeżjoni bħala il-tħassib ewlieni. Mhux biss għall-Unjoni Ewropea in ġenerali, ma anke għaż-żona euro. Tilet bħaġa importanti huwa eh, il-frontiera ta' l-Unjoni Ewropea u Rumanija ġiġa fi Schengen aħna nabżon bżonn eh, suwi aħjar mar-raġuni li qegħdin madwarna, specialment dawk li fil-vant. Hemm ukoll jekk aħna nikunu nistgħu niġġestjonaw da kollu, nkunu nistgħu niġġestjonaw l-migrazzjoni aħjar. Jekk aħna jkollna di tip ta' Ewropa ikunna għaqda. Xiġri xiġri. Għalhekk din hija eh, xogħol importanti u opportunità li għandkom. Grazzi. Onorevoli Diva. President. Il-presidenza ta' Romanija hija eh, pozizjoni tajba għal Brexit. Nisperaw li l-Prim Ministru ta' Romanija jgħin l prim Ministru ta' Renju Unit. Eh, Sentejnu ħazbu li ħajkun ħagġa fażli, issa evidentement ħagġa taħraq u miex xejn Eh, diffaċli għal Prim Ministru Theresa May. Imma ħafna eh, kliem iva u fil-Commons eh, et lejla et ħataqa probabbilment isa biċċa ċomp. Imma il-Prim Ministru mhux qed jaqbad u jarmi kollox jew inkella qed ibiddel iż-żwiemel f'nofs triq taf li huwa eh, pjuttost kontroversjali ma eh, għandha l-intenzjoni tipprova tagħmel lejl. Allora hi qiegħda eh, pożizzjoni verament diffiċli bej żewġ attivi diffiċli. Allura aħna qed nisperaw li jkollna suċċess. L-Onorevoli Jurovsovski għal-minuta. Eh, prezidenzi i Grazzi ħafna, President, kollegi, jien nixtieq nawgura l rumunija presidenza verament effiċenti. Jien nixtieq nitlobkom li titkellmu dwar il-programm ta' din il-presidenza ħafna affarijiet li għad iridu jsiru minn negozjati dwar il-budget, il-kwistjonijiet ta' politika migratorja tal-Unjoni Ewropea u hemm ħafna azzjonijiet li irridu jiġu moħuda matul il-presidenza tagħkom, speċjalment dak li għandu x'jaqsam politika tal-koeżjoni. Din hija priorità li eh, hija importanti ħafna li hija u naħseb li l-Rumanija ħad tagħmel kontribut għal din. Sensitività ġeopolitika. Mm, speċjalment dak li għandu x'jaqsam relazzjonijiet mar-Russja. Il-valuri ewlenin rispetta l-istat ta' dritt, huma evidentement kwistjonijiet importanti ħafna u l-kollegi għandna nitolbu l rumanija li teleb l-xkiel kollu li jeżisti il-kellim, il-president. Interrumpa il-kellim. Għandek Katulina, t Grazie a Presidente, la dubbio, il-Presidenza. Rumanija tkun waħda ta' sfida. Huwa diffiċli li titkellem dwar il-ġejjieni tal-Ewropa meta ma tiżux moħħu l-sitwazzjoni eh, ta' Brexit. Imma għal ċerta nies din hija huwa faċli li wieħed jitkellem biet mir-realtà u din l-informazzjoni l-nuqqas eh, ta' konsistenza fil-dikjarazzjonijiet hija waħda mill-isfidi li għandna fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Bla dubju l-istat ta' dritt hija priorità għall-Rumanija. evidenti meta naraw eh, il-President interrompi jgħid dak għandi eh, eh, tajt kartulina blu li tinvolvi mistoqsija. Liman Nikolaj għajt ta' referenza. Inti tlabt biex titkellem bil-blue card. Għalek nassum li hija mistoqsija li għandek moħħok tagħmel. Jgħid il-President. Imma jekk m'għandekx mistoqsija, m'għandux m'għandix mistoqsija jgħid il-kellim. Allura inkomplu jgħid il-President. L-Onorevoli Hockmark, minuta u nofs. Sur President, Senjura Prim Ministru, Naħseb li ħaġa fantastika li r-Rumanija għandha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Dak huwa sinjal ta' kif avanzat l-Ewropa imma imma hemm bżonn li tiżguraw li tkun esperjenza fantastika. U jien nixtieq ngħid li int u l-gvern tiegħek għandkom bżonn tiġġieldu kontra l-korruzzjoni kif nirrikjedu, kif nisiċu minn kwalunkwe gvern. Li wieħed jaħfer il-politiki eh, korrotti għax tajdu li l-ħabsijiet mux nies mhux ħaġa aċċettabbli fl-Unjoni Ewropea. Tiġildu kontra dawk li qed kontra korruzzjoni mhijiex aċċettabbli l-kriminalizzazzjoni eh, li t-permetti li dawk li huma korrotti mm, li jieħu jirċevu amnistija biex tieħu stib ta' amnistija mhux aċċettabbla. Smajt li u debonman l-grupp soċjalisti defendi. U jien naħseb li din hija verament għallu eh, kaza għal-grupp soċjalista għax eh, ma jagħtix, jirreflettix ta' fuqhom intkom responsabilta li provdi salvagwardja għal-Rumanija, xin naħseb hija ħaġa fantastika li għandek il-presidenza, ma tkomx tagħmlu fjask. Aċċetta r-responsabilta. Sur Hokmar għandek Katolina Blu taċċetta minnant il-Sulika. Kollegi, ma tħossux li hija ħaġa imbarazzanti li llum il-President tal-IPP, Sir Joseph Dole, eh, qed jifraħ li l-President tal-Romanija għallu li ħajamel biċċa xogħol verament tajba bit-tmexxija tal-Presidenza Ewropea. Imma nafu li l-Presidenza eh, li tgħaddi minn meta liħar hija eżerċitata mill-Gvern, mill-Prim Ministru qiegħed fuq qudiem. Hija ħaġa inkredibbli l-kanzillier ta' il-presidenza li Sir Johannes għax hija żbal kbir. Ir-Rumanija li għandhom huma ċittadini eh, Ewropej għandhom bżonn jkunu jafu l-verità. Jien naħseb li l-kollega tiegħi eh, jgħid is-sur hoka ma fimx dak li kwaħet ngħid jien qed tkellem dwar il-problemi tal-korruzzjoni fir-Rumanija kif kif rajna mill-Kommissjon ta' Venezia u, fora oħra u l prezentazzjoni l-fatt li wieħed jaħfer lill-Prim Ministru pereempju tal-Affarijiet Barranin jagħtaw għalkemm tkellem fuq il-BBC Inti qed titkellem dwar li wieħed jifraħ lill president ta' pajjiżek. Jiena ma tantx imħasseb dwar da. Jien naħseb li int u l-grupp soċjalista għandhom ikunu l-istess esiġenti mar-Rumanija kif bħalma nkunu mal-Polonja u mal-Ungerija għax l-użu ħażin tal-poter dejjem hija użu ħażin tal-poter u għandna dejjem ħaniġġieldu kontra dan grazzi. L-Onorevoli Fajjon, Grazzi ħafna, Aziz Prim Ministru. Fil-bidu net tal-presidenza tiegħek ġa għattirajt eh, ħafna attenzjoni imma nemmen li inti ħaturi kemm minn kapaċi watul il-presidenza tiegħek. Jiena nappoġġa l-prioritajiet tal presidenza tiegħek meta niġu għal Balkani tal-Ponent. Għandna bżonn nikonna suċċessi f'dan ir reġuni Jien nixtieq nifraħ li l-ħbib tagħna fil-Makedonja li votaw fil-Parlament dwar it-tibdil fil-Kostituzzjoni. Nispera li l-Greċja wkoll tivvota b'forma pożittiva. Evidentement il-mexxejja kienu kuraġużi u eh, rew nfushom għalin biex solvew il-problema. Jien nixtieq nitlob lill mexxejja u l-Presidenza biex ikunu esigenti fil-sforzi li qed isiru biex jkissru l-istituzzjonijiet u jifirxu l-mibeta. Għandna bżonn Ewropa stabbli, Ewropa fil-paċi u nispera li tmexxi tajjeb l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, nadu sal l-Onorari Tomisic. Grazzi ħafna, aħna qed nieħdu responsabilità fi żmien diffiċli, naħseb li huwa importanti li jkollna ftehim sostenibbli fuq il-qafas finanzjarju multjanwela. U Romanija hija importanti ħafna, hija stat importanti ħafna u eh, elezzjonijiet Ewropej ħajdeterminaw il ġejjin Il-problemi interni li għandha Rumanija mhux nispera ma jkunux ta' dannu l-attivitajiet li għandha fil-programm tagħha x'aħna evidentement <clears throat> qed nittrattaw eh, eh, la kwestjonijiet interni, ma d-dinja mhux qed jaqaf għalhekk aħna għandna bżonn nkomplu nżommu pożizzjoni tagħna fid-dinja. Huwa importanti ħafna li fil-Presidenza tar-Rumanija ħadd ta' indirizzo daw kwestjonijiet. Kwestjoni ta' sigurtà evidentement huma importanti, mhux għax l-Ewropa hija għandha noqqas ta' sigurtà, ma mhix daqshekk sigur, m'għandix daqshekk sigurtà bħalma kellha qabel. Aħna nħallsu l-ċittadina li għandha tkun priorità Ghana. L-Onorevoli Marinescu. Grazzi ħafna President huwa pjaċir kbir għalija li nkun nista' nidħol f'negozjati fuq years ma' leġiżlazzjoni ma' Presidenza tar-Rumanija. Ta jien ġa qed naħdem ehm, ġa kont qed naħdem mal prezentazzjoni mal-rappreżentazzjoni Rumanija u jiena nipprova ngħin biex nalqu l-files leġislattiv u nkompli ninħares l-interessi tal-ċittadini tar-Rumanija fil-files kollha jiena ma naċċettax l-akkużi li saru kontra PSD għaldi u naħseb li mhux ġust li kien Eh, eh, tnaqqis fiċ-ċirkulazzjoni ħilsa ta' ċittadini tar-Rumanija jiena ma nappoġġewx l-allegazzjoni dwar istat ta' dritt. Sinjura Prim Ministru tkellim dwar konsensus politiku internament, ma naħsibx li għandi jkun hemm konsensus kontra l-istat ta' dritt jew inkella jew kontra l-valuri Ewropej aħna għandna nixtiequ nitlu fil-żona Schengen, imma kull ma għandna bżonn huwa ċerta liġi tal-ġustizzja. Il-Ministri għandhom ikollhom taħdidiet fil-kapitali Ewropej biex jikkonvenċu li gvernijiet hemmhekk biex ikunu favur l-Ewropa. Għodu attenti li min tibatu għal fil kunsill Ma tkomx tieħdu fondi eh, aħna eh, Ewropej għax għandna bżonn ħafna fil-Rumanija, ferroviji, splarijiet, int favur eh, il-ċittadin tar Rumanija tkun tista' tigwadanja rispett tal seħbin tal-Unjoni Ewropea u xogħlek huwa tirrappreżenta il maġġoranza mhux biss dawk fil-Parlament ta' Bukarest. Sur Marinescu, għam kartulina blu għali, eh, disposta ċetta? Non le volija kun sari. President, kont qiegħed eh, naħseb li ħadd ma kien ma tkellem dwar waħda mill-violazzjonijiet kontra dritti ta' bnedem qed fir-Rumanija, ġifieri tan poplu Roma kif qed jiġu trattat inti mir-Rumanija jien nixtieq eh, nistaqsik eh, dan huwa hemmhekk l-sitwazzjonijiet eh, marruha għall-aħjar jew inti tħoss li s-sitwazzjoni tar-Roma dan it-taħdidiet ma nkunux nkunu puliti u ma nqajmu daw il-punti. L-Onorevli Marinescu. Iva, fl-opinjoni tiegħi dinja mistoqsija illi ġejja minn għasta informazzjoni tal mp nixtieq nistiednek tiġi fir-Rumanija miegħi ejja fir-reġjun tiegħi kollegi tiegħek ġew fir-reġjun tiegħi jekk jogħġbok ejja miegħi u żur ir-reġjun tagħna sabiex tkun taf x'qed jiġri dwar is-suġġett li għadek kif għajjem Grazzi. Grazzi ħafna is-sur Bartenhauser. Grazzi ħafna, Sinjura Prim Ministru. Ta' kull sena l-Presidenza tal-Kunsill tinbidel din hija kwistjoni ta' rutina. Il-Presidenza tar-Rumanija qed tbiddel it-tendenza l-ewwel nett għaliex se jkollhom pressjoni kbira minħabba l-elezzjonijiet Ewropej, però anki l-Unjoni Ewropea kollha qiegħda eh, qiegħda taħt pressjoni ma jidhirx li hemm riżoluzzjoni riformi li qed isiru ir-rumanija ser iħarsu lejha fis siċċur li ġejjin ir-rumanija wriet li kienet kapaċi tindirizza l-kwistjonijiet interni speċjalment meta ħadet l-impenji li ħadet meta ngħaqdet mal-unjoni ewropea jiena ċert illi l-unjoni ewropea anzi r-rumanija tista' telep ħafna kwistjonijiet u aħna lesti li ngħinuha il kellim li jmiss l-onorevoli jurek grazzi ħafna qabel nibda nuża l-minuta tiegħi nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal dak li ntqal Missur Bullman jiena staqsejt sabiex nitkellem għaliex xtaqt nindirizza lis sur Tajani artiklu 11 tar-regoli tal-proċedura jgħidu illi għandna nuru rispett reċiproku. M'għandux ikun hemm stqarrijiet diffamatorju meta nitkellmu hawnhekk dwar gvern mill-Unjoni Ewropea kien hemm gvern li referew għalih bħala amministrazzjoni faxxista. Wieħed mill-ikbar gruppi tal- tal-Parlament, il-grupp ta' Surtajani, il-President messu intervjena immedjatament. Meta membru jistaqsi għal kelma għal punt ta' ordni dawn għandhom jingħataw il-kelma sur Bulma mhux l-unika wieħed illi għandu dritt illi jagħti l kelma xtaqt niġbet l-attenzjoni tas sur Tajani għal dan il-fatt. Umbagħad ma kellna l-ebda risposta minn il-President Issa jiena kelli minuta dak ma kienx l-intervent dak kien punt ta' ordni. Iva, inti irreferejt għas-sur Tajani illi kien fil-kamra u inti taf perfettament illi jiena ser nirreferi dil kwistjoni issa is-sur Andrew għal minuta. Grazzi President. Prim Ministru, nerġaw nilqaw kmana għawnek. Għan nitkellem fuq l-MFF kif taf inti l-pozizjoni tal-Parlament għana fuq dan suġġetti ċara. Proġett Ewropew għandu bżon li jkun ambizjuż fl-ispejjeż tiegħu sabiex verament għal naslu għal svilupp sostenibbli it-tibdil tal-klima u naraw kif nsibu kaptu tal-problemi ta' nuqqas ta' gwaljanza. Hemm bżonn ta' tranzizzjoni tajba ġifiri biex naraw dan il-modell ġdid ta' żvilupp ekonomiku u fuq ir-risorsi il parlament Ewropew fuq ir-risorsi m'hemmx ħafna eh, tul fuq l-MFF inti tista' tedinna x'inhuma l-affarijiet ġenerali u u kol ekkux set is il-parir tal-parlament. L-Onorevoli Bresso għal minuta. Pre President, Prim Ministru, l-ewel net, namillek l-auguri għal-presidenza ta'kom u grazzi tal-erba prioritajiet li inti spiegajtinna li se tħadmu matul din il-presidenza. Fuq il-konverġenza territorjali jina nemmen li lebda ebda reġjun kif tajjeb inti għandu jitħalla għal rieħu. Jiena naħseb kif ukoll ġili edna f'dan il-parlament hemm bżonn aġenda speċifika għal dawk ir-reġjuni li baqgħu lura dawk rurali u anki dawk tal-periferija. Hemm eh, aġenda għal dawn ir-reġjuni intom il-parir tal-parlament se tikkonsidruha fuq dan is-suġġett fuq dejjem fuq din l agenda Jiena naħseb li tkun ħaġa importanti ħafna għall presidenza tagħkom. Ir-Romanija huwa eh, pajjiż fej għandu il-periferija, għandu l-żoni rurali u anki l-muntanji. U iktar minn dal-waqt se jkonna l-elezzjonijiet Ewropej fej jivvutaw l-ewwel darba xi 20 miljun żagħżugħu eh, żagħżugħa intom x'qegħdin tagħmlu biex tiġbdu dawn iż-żgħażagħ. Lora Revonika l-minuta. Dona Prim Ministru. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Prim Ministru, membri tal-Gvern, l-ewwel nett nixtieq nifirħilkom għal mod ċar ħafna ta' kif intom ippreżentajtu l-prijoritajiet tal- programm tal-presidenza rumena fl-istess ħin nixtieqkom tkunu ċari fuq punt wieħed li jista' jkun ta' konfużjoni ħafna mid-diskorsi tal-MEPs hawnhekk m'għandux x'jaqsam mal-programm però mal-elezzjonijiet meta niġu għas-Sur Verhofstadt pereżempju hemm ftehim bejn bejnu u bejn partit fir-Rumanija għalhekk ovvja li eh, huwa rritat għal kwistjonijiet differenti mill-presidenza. Nixtieq ninkoraġġi lilkom u lil dawk il-kollegi li qed jaħdmu fuq il-Presidenza fi Brussell, dawk li jagħmlu xogħol preparatorju għaliex l-erba' pilastru li intom tkellimtu dwarhom il-konverġenza sigurtà Ewropa globali u Ewropa ta' valuri dawn l-affarijiet kollha naħseb li ser jidħlu fl-istorja. Dan se jkun importanti ħafna r-Rumanija u fil-futur dawn dan se jkun meqjus bħala l-aktar pass importanti li ħadet ir-Rumanija. Nixtieqilkom kull suċċess. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Patrizia Tojja għal minuta. Grazzi ħafna sur President. Il-President eh, tal-Kunsil nil-qawa maħna kienet, eh, kienet kollega fil-grupp tagħna fil-parlament tagħna, konna napprezzaw ħafna x-xogħol tagħha. Xtaqt jiena nitkellem fuq xi aspetti diġà smajna eh, xi punti mill il-kollegi tal-grupp tiegħi xtaqt insemmi żewġ punti eh, dak tal-pilastru soċjali li ma hija eh, waħed mill-erba eh, minn dawn il-prioritajiet tal-programm ta' Rumanija u jista' ikun punt importanti ħafna tal-xogħol li għandha tagħmel l-Ewropa fil dan iż-żmien kritiku għaċ-ċittadini. F'ċertu pajjiżi iż-żmien huwa kritiku ġifieri mill-lat soċjali u foħrajn forsi ma tantx jidru l-problemi soċjali. Imma meta nitkellmu fuq ix-xogħol, il-welfare, il-tfal, il-child guarantee. Umbat il-punt liħor huwa dak li jidħol fuq l-industrija Tajjeb ġifiri li nsemmu id-dossiers dossier, importanti li il-presidenza se tkompli taħdem fuqhom fuq dan is-suġġett. Jiena nispera li kolkom riżultati tajbin. L-onorevoli Danti għal-minuta. Iva, grazzi President. Eh, Signora Sinjura eh, Onorevoli Prim Ministru nerġgħu nilqak fil-Parlament, ma tantx baqa' eh, żmien sakemm naslu għall-elezzjonijiet u anki biex taħdem ġifri dan iż-żmien il-Presidenza tar-Rumunija. Xtaqt insemmi punt importanti suġġett tal-suq uniku li kulħadd jirrikonoxxi li huwa wieħed mill-aħjar riżultati lejn l-integrazzjoni Ewropea. Imma qatt baqalu ħafna djufijiet u f'dan l-aħħar snin rajna li kienem dan kien u koll ejjun għalfejn in-nies il-ċittadini e, e, ikollhom id-dubju fuq l-Ewropa. Per eżempju, il-mod ta' kif qed tinbidel l-ekonomija u soċjetà tagħna minħabba digitali. U nixtieq insemmi dwar dan il-regolamenti dwar is-sorveljanza tas-suq jew tas-swieq u nispera li l-presidenza tal-Rumanija tkun tista' tlesti id-dossiers fuq dawn is-suġġetti bżonn li ċittadini Ewropew Ewropejn serħulhom moħħom li l-affarijiet isiru skont il-liġi, jiġifieri anke meta nitkellmu fuq il-beħ online ben bekk nkunu qegħdin nikkarantixxu li konna konkurrenza lejali u anki nkunu qegħdin nipproteġu iċ-ċittadini tagħna. Issa għal catch DI għandna 25 intervent. Ma jistax ikun li nisimgħu il kulħadd ħanisimgħu għaxar kelliema skont il-gruppi u naraw li l-gruppi kollha se jkunu rappreżentanti l-Onorevoli Pasku. Doamna prim-ministru, domnule președinte. Sinjura prim-ministru, president, kull presidenza għandha bżonn taġixxi skont li t ta' azzjoni l-ewwel tkompli dak li tħallam mill-presidenza ta' qabel tilħaq l anijiet tagħha u mbagħad illi tidħol fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea fil-żmien tal-Presidenza r-Rumanija għamlet il-programm tagħha fuq dawn it-tliet prinċipji u llum irridu nibbażaw irwieħna fuq bażijiet sodi. Għalhekk il-Presidenza Rumena trid issaħħaħ il-preżenza tagħna fuq livell globali ma rridux ninsew li l-Unjoni Ewropea trid tkun b'saħħitha mhux biss bħala istituzzjonijiet, però kull stat membru jkun b'saħħtu għaliex illum u fil-futur il-protezzjoni tal-istituzzjonijiet ser ikollna nżiduha ekonomikament u um, anke b'mod militari u dan se jsir mill-istati membri dan nan jista' jintlaħaq biss però jekk aħna nibqgħu nilqu l-għanijiet tagħna naħdmu flimkien b'mod onest flimkien u mhux nintilfu fid-dettalji il-kelliem li jmiss l-onorevoli Murazan. Grazzi ħafna, Sur President. Sinjura Prim Ministru, kollegi, Ir-Rumanija ser tkun fil-presidenza l-ewwel darba dan huwa mument storiku għal pajjiżna u nixtieq ngħid illi din il-presidenza eh, hija dwar ir-Rumeni u nixtieq inkun ċari li r-Rumeni huma lesti għal din l-ewwel presidenza tal-Kunsill Ewropew. Nistgħu naraw li għal sentejn in-nies marru fit toraq sabiex jiddefendu l-valuri Ewropej, jiddefendu l-istat ta' dritt il-sistema ta' ġustizzja indipendenti u għamlu dan bil-bandiera tal-Unjoni Ewropea fidejhom huwa unur li kolna l-presidenza, però hija u huwa wkoll obbligu u inti sur Senior Prime Minister, turi din ir-responsabilità hemm ħafna sfidi l-ewwel nettem il-budget tal-Unjoni Ewropea għas seba' snin li ġejjin. Tridu toffrulna il-benefiċċji il benefiċċji Imbagħad hemm ċertu ġotta li riskontom il-fondi jiġu mqasma, mbatt hemm Brexit irridu naraw se jiġri fil-bot tal-lejla, però tridu toffru miljuni ta' ċittadini ta' e, ċittadini Ewropew fir-Renju Unit is-sigurtà li jkunu jafu se jiġri fil-futur tagħhom. Intkom għandkom l-opportunità illi ttejbu l viċinat fil-vant. Però l-ewwel obbligu tagħkom hu illi tirrispettaw il-valuri Ewropej, l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini Rumeni jistennew dan minnkom. Nis jekk joġobkom jgħid sur President, żommu mal-ħin tagħkom. L-Onorevoli Limis. L-Onorevoli Marias. Aziza Prim Ministru jiena ser nitkellem dwar kwistjoni tal-immigrazzjoni. Għaliex din hija deja vu il-Kunsill mhux ser jaġixxi l-pajjiżi jibqgħu għaddejjin bħas-soltu ma jridux jibdlu ir-regolament ta' Dublin tlieta u bekk il-Greċja u eh, l-Italja spiċċaw mifnija bl-immigranti illegali. l-immigranti daħlin ukoll mill-frontiera fuq l-art mat Turkija hemm bżonn ta' rilokazzjonijiet jiena nixtieq ukoll li tinbidel is-sistema tal-ażil tal-għoti tal-ażil irridu nabolixxu r-regolament ta' Dublin 3 u r-rikjesta ta' azil m'għandix tingħata lill-ewwel pajjiż ta' dħul, però dawn għandhom jinqasmu b'mod jkun bejn l-Istati Membri. Grazzi ħafna l-Onorevoli Grabbini għall minuta grazzi ħafna sur President, Prim Ministru, eh, Kommissarju, membri onorevoli kollegi, jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi taw l-appoġġ u l-fiduċja li l presidenza rumena jiena kont membru tal-gvern naf min huma il-personaġġi u u dom. Għall-ewwel darba kellna kumitat mifrux ħafna u kien hemm ħafna nies li jikkontribwixxew għall-programm aħna ħdimna wkoll mal-perm rep ukoll. Però għadnub illi jiġu l-kollegi għawek b'informazzjoni falsa u mbagħad jużaw din l-informazzjoni falsa hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Aħna hawnhekk qed naħdmu ħafna sabiex nindirizzaw l-aħbarijiet folot iva moment ta' elezzjoni, però ma jfissirx li għandna nattakkaw stat membru għaliex qed imexxi l-presidenza. Ejja nitkellmu dwar affarijiet importanti, il-presidenza, il-programm, dak kien ikun utli ejja u naraw kif ser naħdu dwar il-prioritajiet, ejja ma nitkellmux dwar affarijiet li maħniex ċerti dwarhom. Nassigurakom li ma tafux ma l-fatti, nishtiqkom kull suċċess għal din presidenza llum kellna vot fil-plenarja dwar dossier importanti u issa ser nibdew il negozjati dwarhom. Issa naraw fl-aħħar mill-aħħar ir-Rumanija kemm se kollu suċċess. Nishtiqkom kull suċċess. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Πρωθυπουργέ, Ħermi pussis ksana vlepo edo. Grazzi ħafna, tajt l-Onorevoli Kuneva. Kontenti li qed narawk hawnhekk mill-ġdid, Sinjura Prim Ministru fil-2013 kont MEP u ġej flimkien mas Sur Perinski u s-Sinjura Grappini mir rumanija tnejn. Għal konferenza li jiena organizzajt sabiex insibu Eh, modi ta' kooperazzjoni mal-Balkani naħseb illi intom ser timxu fl-istid direzzjoni. Aħna konna mħasba meta smajna li Rumanija hija eżempju ħażin dwar id-drittijiet umani, dwar il-pagi, però dan huwa l-każ inti ħdimt magħna għal erba' snin u taf x'inhuma l-prijoritajiet tal-Parlament Ewropew hemm il-pilastru, il pilastru id-drittijiet, il-viżjoni ta' sistema komuni tal-azil, dawn għandhom ikunu l-prioritajiet tiegħek ukoll. Jiena nixtieqlek kull suċċess. Grazzi. L-Onorevoli jarek għal-minuta. Prim Ministru nixtiequ kull suċċess għall presidenza u grazzi tal-li tkellim dwar il-prioritajiet Xi ħaġa importanti għalina hija l-kożjoni li nitkellem dwarha u din hija importanti mhux biss minħabba d-differenzi ekonomiċi bejn in-nies bħalma għad, però eh, meta niġu għall-aċċess għad drittijiet bħala ċittadini Ewropej irridu eh, naġixxu fuq il koezjoni dan huwa importanti u aħna se ħarsu lejk fis li ġejjina x'naħsbu li fuq da suġġett għandek esperjenza kbira inti qed taħdem bisħiesa biex tibdel is-sitwazzjoni ta' xi wħud mill-ifqar nies fl-Ewropa. Nifhem għalfejn is-Sur Marinescu għal dak li qal huwa importanti li nerġgħu nirrevedu dossier tal-fqar, naħseb li inti għandek tibbat il-messagġ l-Ewropa illi il-120 miljun persuna fl-Ewropa li qed jgħixu fil-faqar irridu jitneħħu mill-faqar fis-snin li ġejjin nispera naħdmu fuq dal dossier Grazzi ħafna u nixtieq la kull suċċess. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Miss, Sur President, Prim Ministru, kollegi, forsi mhux kombinazzjoni illi li 12 sena wara li rumanija il naqdet anzi mal unjoni Ewropea, ir-Rumanija il fil-fatt qed tiċċelebra żewġ anniversarji 169 sena mill-twelid ta' poeta Nazzjonali Mehesku. U issa narawx qed jiġi fil-Parlament Ewropew illum issa ir-Rumanija permezz tal-vuċi tal-Prim Ministru tagħna, Sinjura Dancila qed tfassal il-viżjoni tagħha l-Presidenza Ewropea. Dan huwa mument biex nerġgħu niċċelebraw għandna nkunu onorati li nkunu membri ta' din il-familja Ewropeja. Nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nawgura kull suċċess lill prim Ministru Danċira u l-membri tal-Gvern Rumen. U jekk jaġabkom, kollegi, nixtieq li jkollkom fiduċja fil-Rumanija waqt dan il-mandat u għata unura li bħala membru ta' dil kamra naħdem eh, fuq id dossiers ta' din il-presidenza anke bħala membru tal-Kumitat Agri ċerta illi l pakkija priorità l-Ewropa u għalhekk Sinjura Prim Ministru nixtieq nistaqsi x'in il-viżjoni tal-Presidenza Rumena x'qed tipproponu proponu dwar dan il-qasam politiku. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Preda l-Minuta. Grazzi ħafna fil-qosor, Sinjura Prim Ministru, fl-aħħar xhur inti u l-membri tal-gvern tiegħek ikkritikajt l-Kummissjoni Ewropea f'diversi eh, istanzi u għattu illi l-Kummissjoni qed timxi fuq informazzjoni falsa u superfiċjali intom rajtu r-riżoluzzjoni tal-parlament fejn jingħad illi hemm forsi barranin li qed jindaħlu kif hu possibbli illi taħdmu mal-Kummissjoni u l-Parlament jekk m'għandkomx fiduċja anzi. Intom għattu intom stess li ma tistgħux tafdaw dawn l-istituzzjonijiet u nixtieq ngħid ħaġa oħra. Meta titkellmu dwar il-prijoritajiet tal-Presidenza Rumena, Fir-Rumanija kanal tat televiżjoni waqaf ix-xandir għaliex, anzi twaqqaf milli eh, ix-xandar għaliex xandar il-protesti fir-Rumanija din hija propaganda, din hija pressjoni fuq il-ġurnalisti m'hemmx il-libertà tal-istampa fir-Rumanija, din hija xi ħaġa li għandha tħasbek sinjura Prim Ministru. Sakemm m'għadekx flera ċawċesku għadek taħseb fil-passat taħtek taħseb illi propaganda ħjar mill-verità. Jekk inti verament Ewropeista il-kellim jitwaqqaf. L-Onorevoli Loren għal minuta. Mikrofon, sennò qui non si sente nulla. Kiitos puhemies. Romanian puheenjohtajakaudella pöydä... Grazie Sur President din hija l-ewwel Presidenza Rumena u hemm ħafna files importanti hemm il-protezzjoni tal-informaturi pereżempju importanti li l-informaturi jiġu protetti kemm fil-settur privat kif ukoll pubbliku għandhom ikollhom il-fiduċja għandhom jirrapportaw il-krimini ir-reati biża. Jekk huma jibżgħu li mhux se jiġu protetti, ma jirrapportawx dawn ir-reati. Il-Kunsill poġġa f'dubju l-bażi legali ejja ma nwaħħlux l-affarijiet fil-kunsill nispera li r-rumanija waqt il-presidenza tagħha tagħmel dak kollu li tista' sabiex tippromovi riżultat pożittiv għan-negozjati sabiex ikun hemm rekwiżiti minimi għall protezzjoni. Grazzi ħafna, issa nixtieq nistaqsi il-kellim li jmiss fejn wasalna fil-lista jgħid is-Sur President. Claudia Tabertel. Dan huwa mument kbir għal pajjiżi Rumanija. Rumanija ser tur il-valur tagħha u l-kapaċità amministrattiva tagħha għandha rwol sabiex tagħmel ġestjoni ta' kwistjonijiet Ewropej u tista' tiddefinixxi l-futur tal-proġett Ewropew. Ir-Rumanija għandha pożizzjoni strateġika se tkun rabta fil-ħolqa u tista' tibbilanċja l-affarijiet tista' taqgħad il vant u l-punent f'mument fejn għandna daqshekk sfidi għandna nuru solidarjetà għaqda fl-interess tar-rumeni kollha jiddispjaċini ngħid lilek sur verhofstadt sinjura keller oħrajn Intkom għandkom żball l-informazzjoni li natajtu mhijiex ġusta, intom vittmi ta' manipolazzjoni kbira u għadnub illi resaqtu kritika lir rumanija u lill-gvern tagħha. Din kollha logħba elettorali ir-Rumanija tirrispetta d drittijiet fundamentali u meta l-President Rumen li huwa ħabib ta' istituzzjonijiet dan ukoll injora ċertu dispożizzjoni ta' Ewropej. Irridu waqfu l-CPN għal Bulgarija u Rumanija u nistennew li dawn jingħaqdu fiż-żona Schengen. Grazzi ħafna kollegi. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma fissem il-Kummissjoni lill-Viċi President. Grazzi, President. Onorevoli Prim Ministru, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal dan id-dibattitu intens, intensiv ħafna. In, kif tafu, matul din il-presidenza ta' Rumanija se jkun hemm il-Brexit, se jkun hemm l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u se jkun hemm in-negozjati jkunu għaddejjin dwar l-MFF. U fl-istess ħin irdu naraw li naslu għan eh, riżultati tan negozjati fuq 240 ehm, dossier u proposti. Se nagħmlu biċċa xogħol tajba flimkien. Klaus Johannes għalek il-ġimgħa l-oħra f'Bukarest. Meta il-kulleġġ għamlet iżjara f'Bukarest, jiena f'kont fimt li l ministri tar-Rumanija verament qed jieħdu dan l-impenn bis-serjetà. Jiena nistenna bil-ħerqa li ikun hemm kooperazzjoni veru tajba anki bejn il-Parlament Ewropew, l kummissjoni Ewropea u l-Gvern tar-Rumanija matur il-Presidenza tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. Namlilkom l-awguri għal kull suċċess u moċu mesk. Ora al Primo Ministro. Issa, nisimaw l-Onorevoli Prim Ministru Dan Sila. Iva, grazzi ħafna, President. Jena, għattafna ħafna attenta. Nisma l-interventi, id-diskorsi tal-membri għawnek, il-membri huma kollegi tiegħi minn ta' qabel. Jiena kont qed nittama li nisma proposti, soluzzjonijiet u approċ pożittiv. Għalġit tal-ċittadini kollha Ewropej sabiex dawn ikunu jistgħu hawnhekk jaraw li tħassib tagħhom hemm risposta għalihom għall problemi tagħhom hawnhekk. Anki skont ir-reġjuni, l-istatus soċjali u anki skont diverġenzi ta' kull pajjiż. U meta tkellimt qabel jiena diġa jena jiena ma ġejtx hawnhekk biex eh, nara li impatti għal xi ħadd jiena ġejn hawnhekk bħala Prim Ministru ta' pajjiż li issa qiegħed imexxi u għandu l-Presidenza ridni fideh. Il-Prim Ministru tar Rumanija bekk jiena b'din il-kariga ġejt sabiex flimkien insibu soluzzjonijiet biex insaħħu l-Ewropa flimkien biex nagħmlu Unjoni Ewropea li verament hija iktar rib iċ-ċittadini fl-istati membri kollha li lin minn kull frontiera nixtieq nirringrazzja l-Viċi President tal-Kummissjoni għal klim zbieħ tiegħek u anki għal fatt li inti qed turi din il-fiduċja fil-Kunsill Ewropew u l-Presidenza tagħna. Aħna għandna bżonn l-għajnuna tiegħek. Jiena nibqa' persważa li flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew se nkunu kapaċi nġibu stabilta il-konsensus anki ġifri fuq id-dossiers l sfidi li għanna fuq l-agenda tagħna fl-Unjoni Ewropea. Ħaniprofa nirribatti għal numru ta' punti li smajna. Sur Stolojan, il-ministri tagħna għandhom esperjenza aħna ħdimna matul il-presidenza li għamilna il-shadowing mal-komitatu mal-komissarju mal kol. Sabiex nistabilixxu eh, verament il-prioritajiet tax-xogħol li se nagħmlu. Aħna għanna il-Sekretarja Ġenerali tal-Kunsill li qiegħed warajna. Ġifri jekk joġbok tiġix b'dawn l-idejat li jinti formulajt qabel u tgħid li l-Ministri mi m'għandhomx esperjenza u mhux mhux kapaċi li jaħdmu tajjeb u jagħtu riżultati tajbin. Inti Rumen u kol u kont nispera li inti tafda il-ministri ta' pajjiżek stess il-kapaċitajiet li l-estat li hija kapaċi tagħmel il-pajjiżna. Il-fatt li il-Prim Ministru eh, tlabtu tagħna li niltaqgħu mal-Prim Ministru tal-Olanda u anki ta' Franza jiena lesta nagħmel dan l-esta mmur fil-Parlament tal-Olanda. Anki jiena nixtieq li il-President tagħna eh, jitkellem dwar fil-Kunsill eh, Ewropew issa fuq il-żona tal-Euro. F'Diċembru ta' 2018 il-pjan ta' sħubija eh, tlesta il-pjan huwa ppubblikat issa rridu nsegwu il-miżuri li nsibu il-passi differenti li nsibu f'dan il-pjan. U Ovvjament, jena mandi xej eh, xizomni mill-li naqsam il-dettalji ta' dan il-pjan ma'kom. Meċċej tal-SND jiena nir-ingrazzjak għal-appoċ ajnuna u nistanejdlek nigarantilek li aħna għedin nżommu mal-istat ta' dritt nirrispettaw dan, im nirrispettaw drittijiet tal-bniedem u drittijiet ta' dawk in-nies li soffrow imħabba deċiżjoni tina li tieħdu mill-sistema tal-ġudikatura. Sur Verhofstadt, int minn tixqijat maħna, dispjaċini għal dan. Ma nishtiq u koll serraħ lek moħok li aħna nafu x'qed namlu fuq dawn id-dossiers li għanna matul il-presidenza U għalek jiena tlab tal-konsensus, mbżon li naħdmu niddeċidu fl-imkien u sen naħdmu fuq dan f'din id-direzzjoni u bħala l-mexxej ta' grupp politiku jiena kont nimmaġina li inti se tippreżentanna xi eh, evalwazzjoni tal-programm li qegħdin aħna nipproponu u mhux titkellem biss fuq il-politika interna tal-pajjiż li qiegħed issa li għandu l-presidenza. Jiena naħseb li tajjeb li wieħed meta jitkellem jibni il-kollox fuq il-fatti. Sur Verhofstadt jikkritika kritika l-gvern ta' Rumanija imma jiena nitolbu ħalli n-nis ta' Rumanija jiddeċidu umma jiddeċidu umma fuq l onesta u mhux jimponi dak li jaħsebu fuq in-nies ta' Rumanija. Il eh, kollegi Ovvjament li tajjeb li għet jissuġġerixxi affarijiet li jisu jisiru minn dak il-pajjiż, imma tridu tħallu n-nies tal-istess pajjiż ikollhom huma d deċiżjonijiet f'idejhom li jiddeċidu d-destin tagħhom. Intom qedtu li għaw ħafna Rumeni li marru jipprotestaw imma fuq il-governanza tajba ma tkomx il-fatti tajbin. Ħantikom xi statista, xi statistika biex nidilkom xi ġifiri good governance għandna tkabir ekonomika ta' iktar minn 4 fil-mija. Għandna deficit ekonomiku ta' 2.6 fil-mija. Il-qat huwa inqas minn 2 fil-mija u l-investiment eh, jola sa' iktar minn 10 fil-mija U dawn iċ-ċifri jorukom li l-governanzija tajba. Naħseb li l-informazzjoni li għandhom numru ta' kollegi hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew ma tawx l-impressjoni tajba kif suppost. Jiena nista' ngħidilkom ukoll dak kollu li jagħmel il-gvern ta' Rumanija biex verament e- e- jaħdem governanza tajba biex itella l-livell ta' għajxin tajjeb li wieħed iqabbel ir-riżultati mal-riżultati f'pajjiżi oħra. Jekk nagħmlu dan, il-Gvern ta' Rumanija jidher li qed jafx qed jagħmlu li huwa imħasseb ukoll dejjem jinkwieta fuq il-problemi ta' n-nies tiegħu. Is-sur Paxtas staqsa għaliex il-kwistjonijiet ta' riunifikazzjoni dejjem u bat iġibu problemi u iktar divizjoni. Jena nafx xirrit jgħid, naħseb aħjar nifuka fuq dak li għadna u mux dak li jifridna. Għax u għabis jek naħdmu fl-imkien, id fit Inkunu nistaw naraw l-Unjoni Ewropea tmur għall-aħjar. Maria Joao, nirringrazzjak għal klim sbieħ tijak u veru li il-summit tal-Sibiju se tkun opportunità oħra biex naħdmu aħjar fl-imkien biex naraw fej sejra l-Unjoni Ewropea naraw x'futur għanda. Jiena tajjeb li nitkellmu fuq il-futur tal-Unjoni. Nkunu qed nagħmlu dan irrispettivament tal-ideat politiċi tagħna, inkunu qegħdin naħdmu flimkien għal ġita ċittadini tagħna biex niggarantixxu eh, futur aħjar bl-aħjar prospetti għal ċittadini tagħna. Sur Hockmark, il-gvern irid jikġielet kontra il-korruzzjoni. Jiena mhux l-ewwel darba li qed li mannix għat leġizlattif e, e, wieħed fuq dan is-suġġett fuq l-amnestija. Aħna rridu nipproteġu ċ-ċittadini tagħna ma rridux niddefendu xi ħadd xi ħadd jew ieħor, rridu nipproteġu dawk in-nies li ġew kasbra. U meta nitkellmu dwar l-istat tad dritt dwar il-ġustizzja, hemm bżonn li naħdmu id fit biex niġildu kontra l-korruzzjoni flimkien. Il-gvern tar Rumanija hekk irid jagħmel imma bl-istess mod iridu nipproteġu drittijiet ta' dawk iċ-ċittadini li ntlaqtu ħażin minn deċiżjonijiet tal-ġustizzja u anki protokolli sigriti li kienu jeżistu bejn il-ġudikatura u servizzi sigriti tal-pajjiż għax hemm nies li jgħidu buċċhom minn qudiem li l-ġlida kontra l-korruzzjoni hija ħaġa importanti, imma l-istess nies li jgħidu dawn il-kliem iridu jaħbu il-verità li ġrat fir-Rumanija għax huma kienu parti mis-sistema li ġiet għal rajna li kienet iġib ksur tal-liċi. Sur Marinescu, il-pozizjoni tijak kontra l-gvern tal-Romanija mhix ġustifikata. Inti għet li kienem attakki kontra l-PSD. Anzi, il-gvern PSD ta' għaldi attakka l-ġudikatura. Dan mhux minnu l-ebda rumen mhux se jemmen li l-gvern ta' Rumanija ħad deċiżjoni kontra s sistema tal-ġustizzja. Il-liġijiet tal-ġudikatura eh, votajna l-jom, vota l il-Parlament Ewropew u l-Parlament Ewropew jirrappreżenta in-nies tar-Rumanija. Inti wkoll semmejt il-fondi Ewropej. Jiena naħseb kont qed irreferi għal gvern teknokratiku ta' qabel għax matul li l-governanza tagħna l-mandat tagħna sena issa ilna aħna għanna 26% ta' rata ta' absorption ta' dawn il-fondi u minnar ma' jisu l-agrikoltura, għax hemmhekk fil-agrikoltura naraw li r-rata hija ta' 27% ġifir il-medja Ewropea. Jina naħseb li dan il-gvern hija tem għal eh, ġit tar-Rumeni, tan-nies tar-Rumanija u aħna qed nieħdu miżuri għal ġit tagħhom. U dan ġifiri huwa bil-kontrarju da dak li smajna hawnhekk. Sinjura Bresso, iva l-konverġenza territorjali huwa punt importanti ħafna u l-ebda reġjuni mandu jintnesa. Rurali, tal-muntanji, tal-periferiji, kull reġjun għandu jitqis aħna lesti nisimaw kull suġġeriment li forsi jista' jġib eh, l-affarijiet tal-aħjar. Inti semmejt li 20 miljun żagħżugħu żagħżugħa se jivutaw għall-ewwel darba fl-elezzjonijiet tal-Ewropa. Inti saqsejtni x'nistgħu nagħmlu biex nipperswada dawn iż-żgħażagħ imorru jivvotaw. L-ewwel nett irridu norruhom li aħna lesti eh, għandna l-soluzzjonijiet lesti għalihom. Rridu norruhom li l-konflitt tagħna mhux bejn il-gruppi politiċi dak il-konflitt ta' bejnietna. Għax hemm bżonn li iktar inħampqu fuq is-soluzzjonijiet u mhux fuq dak li jifridna biex inġibu ċertu valur miżjud u dak li aħna nivvutaw fl-istituzzjonijiet tagħna mbagħad nistgħu nistrażmattu li ċettedini. Jiena għandi fiduċja fil-Kummissjoni Ewropea fuq il-membri ta' dan il-Parlament fil-Kunsill ukoll u nemmen li flimkien fis-sitt xhur li ġejjin nistgħu nkunu nistgħu nofru soluzzjonijiet sabiex nkunu nistaw nilqaw l-istennijiet ta' dawn l-20 miljon ta' zazuhu zazuha u anki ġifiri l-istennijiet ta' iktar minn 500 miljon ċittadin Ewropew. Sinjura Jaroka. Inti semmejt li um, stati membri li huma uh, iktar foqra. Iva, aħna ilna naħdmu uh, biex intellaw intejbu l-level tajxin, nafu li l-austerita mhix soluzzjoni hemm bżonn naraw li salari jolow il-pensjonijiet ukoll. Aħna hekk għamilna l-attobba għall-allima żidnilhom il-pagi, il-benefiċċji ukoll li jmorru għal persuni b'diżabilità investejna fil-bliet iż-żar fiż-żoni rurali dawn kollha huma affarijiet li għamilna sabiex inkunu nistgħu nelbu il-faqar. Dawn l-affarijiet iridu isiru mhux biss jiġifieri meta nikkonsidraw livell Ewropew. U l-aħħar kumment tiegħi huwa dan. Jiena meta smajt l-akkużi hawnhekk kont qed ngħid ta' min jirrispondihom jew le. Imma ċittadini tagħna jafu minu sinċir u le surpreda il-Gvern ta' Rumanija u l-Prim Ministru tiegħu ma jikkritikaw il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea.